elettronika għattini round tal-votazzjonijiet. prova nispjega il-metodu kemm jista' jkun mhux mod komplikat. Mela, meta tinfetaħ il-votazzjoni, l screen Eh, fuq il-mejda ta' qoddimkom ħajajdilkom xinija l-votazzjoni, iġifiri l-elezzjoni tal-Viċi Presidenti. Mbagħad ħajkollom il-lista tal-kandidati fuq l screen u taraw in-numru tal sede vojta li għadbaqa. ħataraw il-lista tad-disa ismijiet u ħataraw illi hemm tmin siġijiet vojta. Jekk tridu tivvutaw il xaħat allura tridu timmarkaw l-isem tal-kollega li intom tixtiequ tivvotaw għaliħa billi billi tafsu l-buttuna tan-naħa tal-lemin tal-screen ta'kom. Meta, meta intom tafsu din il-buttuna, tkunu tistaw timmarkaw l-isem illi intom qed tivvutaw għalih. U meta t-votaw, Umbat tamlu tafsu l-buttuna bil-plas fuqa li edha fuq in-naħa tal-xelluk tal-magna tal-votazzjoni li għandkom qoddimkom. Mela, timmarkaw li l-kandidat bil-buttuna tal-lemin ta' taħt l screen Imbat, biex tikkonfermaw tivvotaw e, billi tafsu l-buttuna tan-naħa tax-xelluk. Imbat taraw e, dawl blu dawl blu għax huwa e, hija votazzjoni sigrita din, ħadd ma jista' jkun jaf eżattament kif qed tivvutaw intom. meta id-dawl il-blu jkun miexawl, taraw stilla fejn l-isem li jintom ivvutajtu għalih u ġifiri tkunu votajtu. Biex nassikuraw li il-votazzjoni tibqa segreta u nassikuraw li ħadd ma jarax għal min qegħdin tivvotaw u biex intom tkunu tistgħu ittellaw u tniżlu l-lista tistgħu tużaw il-cursor. Iġifiri, għandek il-lista tal-kandidati fuq l-iskrin u tista titlaw tinżel fija din il-lista billi tuża l-buttuna tan-naħa tal-lemin biex titla u tinżel fil-lista illi għandek u d-diemek. Meta tivvotaw, tiġi din l-istilla fejn l-isem u iġifiri il-votazzjoni tkun maluqa. Tistaw, tivvotaw, e, eh, sa' kem nejdilkom jena Meta nara il-votazzjoni jien mbagħad ma tkunux tistaw aktar eh, tafsu l-buttuna li għanda plus fuqa jew inkella li jintom tikkorreġu lil min tkunu votajtu l-votazzjoni tagħkom. Ħan ippruvaw għadin, ħan għamlu verifika, ħan għamlu test. Mela dan huwa test biex naraw jekk kulħadd fil-kamra femx eżattament kif irid jivvota. Ich frage jetzt noch einmal die Technik hier oben, ob ich alles richtig erklärt habe. Il-President qed jistaqsi jekk spjegax ruħu tajjeb. Tista' tgħidli eżattament li huwa l-cursor u kif se jaħdem jistaqsi l president Ok, Ich sehe, wir wissen Bescheid. Mela, eh, mid-dera kulħadd jaf eżattament eh, fuq xi tkellimt es erscheinen jetzt meine damen und herren die namen der sängerinnen und sänger Signori, għandkom lista ta' ismijiet illi issa għadin fuq l-iskrin ta'kom. Issa ħanamlu test, ħanamlu votazzjoni, test biex intom tivvutaw Eh, għal wieħed minn dawn il-lista ta' kantanti li għandkom qudiemkom. So, Wir müssen noch warten, bis die Künstlerinnen und Künstler eingetroffen sind. Mela, rridu nistennew li l-artisti kollha jaslu. Herr Pavarotti nicht, nein? Għadin għamlu rehearsal ma mux eh, is-sur Pavarotti. Bitte noch um einen Moment Geduld, ja. Minuta waħda, kollegi. Mhm. We could also take former prime ministers also. Nistaw jekk tridu nagħmlu l-ismi tal-Prim Ministri, ex-Prim Ministri, Monsieur, le Président, je ne sais pas. Isur Lambert. Eh, eh, President, eh, eh il-test eh, jista' jkun li jahdem, imma dawnu huwa xi konċett ġdid ta' kif wieħed b b'mod sigrit Ich warte noch mal fünf Minuten, tut mir leid. Ħani fuq ħames minuti ma nafx fej s-sistema mhux qed taħdmilna tal-votazzjoni kieġobkom ħudu naqra paċenzja, stennew ħames minuti.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 Okay. Kolleginnen und Kollegen abgestimmt. Kulħadd ivvota eżis kollegi. Intom issa tixtiequ tgħidu li tafdawhom daw il-magni hemm xi ħadd forsi minnkom li għandu xi mistoqsija fuq eh, il-dawn il-magni u kif jaħdmu. ġan saqsikom. Tafu issa kif tużawa l-magna s-sistema kulħadd minnkom i-vota jekk ivvotajtu ħana votazzjoni issa. So, Also abgegebene Stimmen 694. Mela. 695 vot uh, intafaw kienem uh, ħafna minnhom ma kienux uh, validi u iżda mantażel l-ebda kantant. Mela, grazzi, sa nistaw naddu għal-votazzjoni elettronika. Għanerġa naqra l-ismijiet. Mela, ħan rridu nivvotaw fuq dawn. Castaldo, Kretu, Czarneski, Guillaume, Lamsdorf, Lunacek, Pabadimulis, Ren u Sassoli. Dawn huma l-kandidati li votaw għal-jom. Issa jekk jġobkom votaw minħabba l-votazzjoni miftuħa. Ich hoffe jedenfalls, dass ich ihn eröffnen kann. Nittamen nista niftaħar votazzjoni u li taħdem sistema. haben alle Kolleginnen und Kollegen abgestimmt. Kul hat min kom vota. Bitte sehr, Ertug. Jek jogħġbok, Sur Herzog. Sur President, mistoqsija ta' malajr għal darboħra minħabba illi kienem min fil-fat ma kienx qed jaqbel jekk kien hemm seba' fuq l-lista tittażel ħamsa allura le tidu tażlu e, wieħed iżda massimu ta' tmin votazzjoni tista' tagħmlu ġifieri intom tafu. Sibnu aħt. Però tminja minn nisbissem ġifieri kandidati ma sebx li hija daqshekk konfuża l biċċa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 għadkom edin tifutaw l-esti ma ħsibx li għadkom tifutaw mela ħanerġan saqsikom mod uffiċjali kulħadd vota ħanerġan saqsikom kulħadd vota tajt mela il votazzjoni. abgegebene stimmen siebenhundertvier gültig sechshunderteinundneunzig mela għanna 13 vot li mhux validu, wieħed design validu. 406 Sinjura Kretu. Is-Sinjura Giljom hija eletta. is sur Rin, tela wkoll. Is-Sur Lamsdorf ma telax, ser 277, Sir Njura Lunacek, ma telax, Czarnecki, ma telax, il-sur... Papa Dimuli su Castaldo kim l-aħħar tnejn. frage zunächst die gewählten ob sie ihre wahl annehmen oder irgendjemand die wahl Mela, hemm xi ħadd li ma jaċċettax il-ħatra mela dawk illi telaw jistgħu jitilgħu. Ma mela issa nistgħu ngħaddu għat-tielet proċedura ta' votazzjoni. Nixtieq nixbilkom l-attenzjoni. li fit-tin it-tielet uh, proċedura il-maġġoranza hija biżejjed. Sur Luke, kjoġbok? Sur President, tista' tispjegalna kif huwa possibbli li